sokta. Is-sokta u bekk naddu għall ewwel punt fuq l-aġenda illi huwa dak ta' dikjarazzjonijiet tal-Konsillu tal-Kummissjoni dwar il-miżuri tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex jiġi affrontat il-flus tar refuġjati li rriżulta mill-konflitt fis-Sirja. L-ewwel kelliem huwa rappreżentant tal-Kunsill il-Ministru Leskevicius. Ministru, jek joġbok. Jodwa tajba, president, eżis membri. Matu daw l-axar sentejn, fil-konflitt ta' Sirja, aħna konna xida ta' bosta punti traġiċi imma b'mod partikolari eh, rajna il-numru ta' refugġati illi ġew reġistrati jew kienu jistennew li jiġu reġistrati qabes il-żewġ miljun. Nofsom, iktar minn nofsom matfal u kwart u ma' nisa. Issa, illum edin naraw li n-numru ta' refugġati mis sirja kompla jizdiet. Aktar minn żewġ miljuni. U din mhix biss li realtà tal-waħx għal dawk kollha li ntlaqtu minn dawn minn din it-trauma, minn din il-vjolenza u minn dan iċ Imma, apparti hekk din hija sfida kbira għal ġirien ta' Sirja. U sakemm ma jinbidlux għall aħjar l-affarijiet fis-Sirja, in-Nazzjonijiet Uniti tevalwa illi jista' ikunem 3.5 refugġati sa l-aħħar ta' din is-sena. San l-aħħar xar b'mod partikolari il numru ta' ċittadini Sirjani illi qegħdin jaslu fl-istati membri zdiet eh, b'mod sinifikanti il-Kunsill bitħassib kbir kienet isegwi dak li ġara fis-Sirja huwa konxu dwar l-isfidi potenzjali li jista' jkollhom l-istati membri minħabba pressjoni migratorja minnaħata ta' ċittadini Sirjani. Din il-kwistjoni ġiet diskussa il-bieraħ fil-Kunsil tal-Ġustizzja għal-affarijiet interni. Hemmhekk ġie misħuq eh, l-impenn tal-Unjoni Ewropea illi tassisti lil dawk illi huma milquta minn din il-kriżi. Il-Kunsill ukoll irċieva rapport mill-Kummissjoni u r-riżultat tal-missjoni ta' sejbit ta' fatti li kien hemm dan l-aħħar eh, fil-konfront ta' dawk l-istati membri illi diġa illi jintlaqtu l-aktar minħabba l-pressjoni migratorja minħata ta' Sirja. Aħna nafu x'inhi l-iskala tal-problemi u ħafna mill-gvernijiet fil-Ġordan, il-Lebanon u l-Iraq u Turkija għandhom rridu jiffaċċjaw dawn il-problemi u bekk aħna nirringrazzjaw dawn il-ġirien illi ħallew il-frontieri tagħhom miftuħa għal dawk illi tilfu kollox. Nittamaw illi l-affarijiet ikomplu sejrin hekk fuq din it-triq, iżda fl-istess waqt qegħdin narfu responsabilità tal komunizzazzjoni tal-komunità internazzjonali billi tappoġġa lil dawk illi qegħdin jospitaw numru kbir ta' refugġati b'mod ġenerus. L-istati membri kienu fuq qudiem floti ta' għajnuna tagħhom. Kważi kull stat membru qed ifittex illi jgħin sabiex itaffi id-batija tal-persuni mis-Sirja kemm fil-pajjiż kif ukoll lil mill-pajjiż Din hija parti mill-klima ekonomika diffiċli li hemm ukoll qegħdin naraw li hemm limiti fil-budgets. Illum il-fondi għal kriżi umanitarji huma aktar minn 1.5 biljun euro. Żewġ terzi ġejjin mill-Istati Membri. 412 miljun euro aktar ġew immobilizzati permezz ta' strumenti tal-Unjoni Ewropea fejn il l kbira minnhom eh, ser jibbenefikaw il-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea qiegħda wkoll tappella sabiex tizdit il-koordinazzjoni u jiġi forzat il-monitoraġġ tal-attivitajiet sabiex tinata perspettiva ġenerali tal-assistenza li qed tingħata u jiġi żgurat illi aħna nagħtu kont ta' xogħolna liċ-ċittadini. Din l-azzjoni eh, vizavi l-ħtiġiet umanitarji għandha tissaħħaħ. Fid-dawl ta' dawn il-konflitti, l-Unjoni Ewropea qiegħda tikkunsidra wkoll miżuri fuq medda medja u twila ta' żmien lan tal-Unjoni Ewropea mhux biss huwa li tagħti assistenza lir refuġjati imma li tappoġġa lil pajjiżi lil komunitajiet fir reġun li fir reġuni li huma milquta mill-flussi attwali ta' refuġjati. Il-Kummissjoni titlob kooperazzjoni mal-imsieħba tagħha internazzjonali u qed ħejji programm ta' azzjoni fir-reġjun illi għandu jindirizza l-isfidi fuq medda medja u twila ta' żmien u ser jibda jaħdem u mistenni li jibda jaħdem fil-bidu ta', ta sena d-dieħla. Il-Kunsill jilqa dan il-programm u jistiden il-Kummissjoni sabiex tkompli din il-ħidma tas-sew importanti tagħha. Resettlement tal-ċittadini Sirjani li għandhom bżonn protezzjoni u relokazzjoni ta' refuġjati fost l-Istati membri kollha u ma fost il-miżuri illi palis qegħdin jiġu konsidrati fuq livell Ewropew. Dawn il-miżuri jistgħu jibbenefikaw minn fondi tal-Fond Ewropew ta' Refuġjati il-fond li se il-fond tal-azilu għall-immigrazzjoni meta il kunsilli il-negozjati bil-konsillu l-parlament jiġu imtemma. President, kummissarju, Aziz membri, Aħna dal-ħodu edin niffukaw fuq il-kwistjoni partikolari tal-karba ta' situazzjoni ta' refugjati iżda ma rridux ninsew lan l-aktar importanti li tintem il-vjolenza u li kunem tranzizjoni paċifika u demokratika fis sirja Aħna dejjem sħaqna dwar il-ħtieġa għal soluzzjoni politika. L-unika soluzzjoni possibbli għal din il-gwerra u l-ħtieġa l konsil ta' Sigurtà jaġixxi b'mod effettiv ir-rappreżentant Oli laqat ir-rezoluzzjoni tal-Kunsill eh, ta' Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-armamenti fis-Sirja bħala pass il qudiem sabiex ikun hemm rispons maqut u responsabbli għal kriżi fis-Sirja. Dan isegwi deċiżjoni li ttieħdet mill-OPCW l-Kunsill Eżekuttiv flajja. għandhom jiġu eliminati l-armi kimiki eh, fil-ċina, eh, fil-Sirja, skużawni. U rezoluzzjoni li hija vinkolanti legalment tappella sabiex ikun hemm responsabilità għal dawn ir-reati. U dan li jkun hemm azzjoni internazzjonali jekk is-Sirja ma żżomx mal-konformità ma tikkonformax mal impenji tagħha. Kien hemm ukoll deċiżjoni oħra tal-Kunsill tal-OPCW u aħna ninsabu f'kuntatt magħhom sabiex niddiskutu appoġġ prattiku. Aħna rridu nieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni, minn dan ir-ritmu. U aħna kontin, kont komplejna naħdmu mal-imsieħba kollha, l-Istati Uniti, Russja, Nazzjonijiet Uniti, l nazzjonijiet Arab, sabiex ikun hemm rispons internazzjonali maqut. fil konsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti u r-riżoluzzjoni naraw illi hemm ta' din tal-ftehim ta' Ġeniva li ntlaħaq fit-30 ta' Ġunju 2012. U dan jappella sabiex ikun hemm konferenza li titlaqa mill-aktar fis possibbli. President eżis membri. F'dawn l-aħħar sentejn, il-konflitt fis-Sirja mar għallar. Rajna illi spiċċa fi gwerra ċivili sħiħa Irridu natu lil ċittadini innoċenti assistenza umanitarja u din jaħtieġa akbar minn qatt qabel l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea taw il-kontribut tagħhom f'dan ir-rigward u ser ikomplu jkunu fost dawk eh, li kunu minn qoddim sabiex jizguraw li kun hemm il-finanzi kollha meħtieġa. Aħna qegħdin niġbru riżorsi tagħna u l-Presidenza għandha rwol sħiħ hawnhekk f'dan l-impenn. Il-Kunsill jieħu nota tal-fatt eh, li għandna din dan l-abbozza riżoluzzjoni llum qudiemna hawnhekk dan jagħti xhieda tal-fatt illi eh, dan il-Parlament segwa s situazzjoni ta' tkexkix fis-Sirja u l-effetti li hemm fir-reġun kollu kemm hu. L-assistenza umanitarja hija politika illi turina bitxar illi aħna nistgħu naġixxu b'mod effettiv meta nikkoordinaw bejnietna. u dan dan turjunna l-esperienza illi aħna għanna fl-Unjoni Ewropea. Meta? Għadġi xejna dejjem bħala stati membri fl-imkien. Grazzi. Grazzi, Ministru. Issa, il-Komissarju Barrier se jitkellem fisem il-Komissjoni. Grazzi, President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lill parlament Tal-li fassal u rassaq dan id-dibattitu dwar dan is-suġġett ta' bilħaq traġiku. Il-Kommissarju Giorgieva hija tinsab fi New York u il-Kommissarju Malmstrom tinsab mal-President Barroso f'Lampedusa dal-ħodu. Għal daqstant huma talbu lili sabiex jiena nitkellem fisimhom u u għonura li għalli nitkellem fisem il-Kommissjoni wara il-rappreżentant tal-Presidenza tal-Litwanja l-ewwel net. Il-minuta ta' silenzju illi ġiet osservata mill-Parlament jiena nixti illi bħala Komissjoni eh, nesprimi l-solidarjetà li aħna nħossu is-soba li aħna nħossu mal-vitmi tal ta' traċedja fl-Lampedusa ftit tal-Jemilu. ħafna irġiel nisa u tfal illi tilfu ħajjithom hemmhekk ovvjament kienu qed jaħarbu mill-konflitti fil-Vant nofsani u fl-Afrika. Eżis membri tal-Parlament Ewropew, inizjattivi internazzjonali li kien hemm dan l-aħħar mod partikolari ftehim bej l-Amerika u Russja u Russja dwar l-armamenti fil-Sirja u r-Rezoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti tatlok sabiex ikun hemm rispons militari kif semmew l-Stati Uniti. Il-respons militari irtira. Ma jfissirx illi dan qed jagħmel is-Sirja aktar stabbli, le, l-operazzjonijiet militari fil-post qed ikomplu. U l-Unjoni Ewropea permezz tal-leħen tal-rappreżentant Oli, il-kollega tiegħi Katie Ashton, saħqu dejjem dwar il-ħtieġa illi tinstab soluzzjoni politika, soluzzjoni illi hija l-unika mod ta' kif jista' jieqaf darba dejjem dan il-konflitt, din il-gwerra. Kol nafu illi nazzjonijiet Uniti għandhom jirreġixxu irridu intemmu dan il-konflitt. Aħna dejjem edna illi aħna lesti illi nappoġġaw kull ma hemm miktub fin-Nazzjonijiet Uniti fil-rezoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti ukoll fil- deċiżjoni ta' lowjak u aħna ser nibqa' f'kuntatt ma' lowjak sabiex inkun nafu kif nistgħu nagħtu assistenza fuq il-post. KTS tintemmen illi aħna ninsabu f'sali toroq Fir rigward tal dan il-konflitt huwa importanti illi nirrealizzaw li dan huwa moment serju, moment ta' sinifikattiv għalina. Għanna ser inkomplu naħdmu mal-imsiba l-Istati Uniti, ir-Russja, l-Pajjiżi Arab, in-Nazzjoni Uniti sabiex noħorġu b'rispons politiku, rispons politiku mill-komunità internazzjonali wieħed il-kol naqblu miegħu. Ir-riżoluzzjoni tappoċċa biċċar il-ftehim ta' Ġeniva li ġie firmat fit-30 ta' Ġunju 2012 illi jitlob illi jkun hemm konferenza ta' segwitu li titlaqqa illum qabel għada mill-aktar fis possibbli. Kif qal il-Ministru Leskevicius u għalhekk aħna għandna dan id-dibattitu dal-għodu din hija waħda mill-kriżijiet l-aktar serji internazzjonali illi rajna Aktar minn terz tal-popolazzjoni sfat imres a 2 miljon refugġat irreġistraw mal l-UNHCR f'pajjiżi ġirien. Il-Lebanon, pajjiż li nafu sew, imma anka Turkija, l-Iraq u l-Eġittu. Fizem il-Kommissjoni nixtieq nisħaq dwar l-impenn illi aħna nħossu viżavi il-persuni l-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi. U aħna nixtiequ infaħru il-prestazzjoni tagħhom fil-konfront ta' refuġjati. Il-Kummissjoni Għolja ta' Refuġjati tikkunsidra illi sal-aħħar ta' din is-sena ser ikun hemm refuġjati Sirjani li jkunu għadhom fil-pajjiżi ġirien. U n-numru ser ilaħħaq eh, dak l-ċifra eh, ta' 3.5 miljun persuna. L-Unjoni Ewropea tinsab fuq qudiem fost dawk illi jagħtu għajnuna lil persuni illi jisfaw imċaqalqa. Mibgħu band oħra aktar minn żewġ miljuni ġew impenjati fi fondi minnaħa tal-Istati membri sabiex jiġu appoġġati sforzi umanitarji l-Unjoni Ewropea sissa hija l-ikbar donatur f'din il-kriżi. Iżda palissa edin nilħu ċertu limiti fl-2013 56% aktar minn nofs tal-għajnuna umanitarja tagħna li wedew l-istati membri u l-Kommissjoni huma allokati għal ġirien tas Sirja 44%. Huma allokati jew qed nippruvaw nibatuhom lis-Sirja stess. Pajjiżi ġirien il-ġor mod partikolari il-Ġordan. l ġordan u l-Lebanon edin jarfuna illi l-kapacitajiet tal-uħ tagħhom issa laħqu il-limitu massimu tagħhom. L-Unjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha sabiex tiżgura illi refuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien ta' Sirja kollha jirċievu assistenza umanitarja biżejjed kif ukoll protezzjoni legali. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, il-programm ta' protezzjoni reġjonali illi jissupplementa l-ewwel programm fuq medda qasira u medda medja ta' żmien jagħti jiġi mfassal bħalissa aħna qegħdin naħdmu mill-qrib ma l stati membri u l-imsieħba internazzjonali dwar dan. Il-programm ta' protezzjoni reġjonali wieħed illi għandu lan il juri solidarjetà għandu jindirizza il-protezzjoni imma wkoll inizjattivi ta' żvilupp illi jistgħu jiġu implementati fil-Ġordan, fil-Lebanon u fl-Iraq fejn mhux biss ser jibbenefikaw minnu refuġjati imma refuġjati oħra minn pajjiżi oħra u minn komunitajiet oħra li qegħdin jospitaw ir-refuġjati. Antonio Gutierrez, il-Komissarju għolja refuġjati, nida appell illi aħna għanna eh, nirċivu 10.000 Sirjani fl-Europa u il-Ġermanja, l-Finlandja, l-Awstrija, l-Ungerija, l-Lussemburgu, l-Iżvezja, l-Olanda, l-Irlanda. Dawn kollha iddeċidew illi jallokaw numru partikolari ta' postijiet u jagħtu assistenza umanitarja għall Sirja, Sirjani. Nixtieq nirringrazzja lill dawn l-Istati membri fisem il-Kummissjoni għas-solidarjetà tagħhom u tal-li huma tawna daqqatir fi sforzi kollettivi tagħna. Nixtieq nitlob lill-istati membri wkoll, stati membri l-oħra wkoll sabiex isegwu dan l-eżempju tajjeb. Madwar 50,000 Sirjan ilhom jitolbu għal protezzjoni internazzjonali sa minn mindu faqqat il-kriżi 50,000 persuna, ħafna tal-bit ġew imresqa fl-Iżvezja u fil-Ġermanja. U ovvjament qed jieħdu rotot differenti sabiex jilħqu l-Ewropa, rotot blart permezz tat-Turkija, l-Bulgarija, l-Greċja jew permezz tal-Balkani, tal-Punent, bil-Baħar. Turkija lejn l-Eġittu, rajna traġedja tal-Lampedusa ukoll. Dan ifisser li ħut minnhom qegħdin jippruvaw jieħdu rotot itwal u jaslu l-Italja. Hemm netwerks kriminali u eh, gruppi ta' kriminali illi qegħdin jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni. Kif uritna sitwazzjoni u traġedja ta' Lampedusa ftit tal ilu. L-ewwel net l-aġir, is-solidarjetà tal-persuni lokali, l-awtoritajiet tal-post, aħna nixtieq nroddulhom ħajr, mod pubbliku, President, iżda fl-istess waqt irridu naġixxu b'mod aktar effettiv. u blaħniena kontra dawn il-networks kriminali u l-klikek. Irridu intejbu il-kwalità u l-limitu tal-programm ta' solidarjetà u ta' assistenza tagħna fl-Ewropa hekk qed proponi il-kollega, hekk proponiet il-kollega Cecilia Malmstrom il-biraħ meta indirizzat il-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Interni. Ovvjament, il-flus ta' migranti lejn l-Ewropa ma jistax jiġi mqabbel man numru ta' dawk illi ħarbu lejn il-pajizi madwar is-Sirja qed tilkom diġà kemmi ċifra kemmu l-ammont. Imma ħafna persuni li qed jibrufaw jilħu l-Ewropa qed jiżdied l-ammont ta' dawn il-persuni qed ipoġġi pressjoni fuq is-sistemi nazzjonali kif rajna f'Malta, f'Ċipru u fl-Italja. L-istati membri tal-ewwel tħul il-Bulgarija, Ċipru, il-Greċja fejn eċiren ta' ċittadini sirjani jaslu kuljum. Dawn huma esposti l-Italja rat ċifri jizdidu fejn kella dawn il-waslit ġodda ta' persuni li nexlom jaqsmu il-Mediterran irridu nkunu lesti għal possibilità ta' flussi dejjem akbar. Il-Kummissjoni flimkien mal uffiċċju ta' appoġġ għall-azil u koll l-għajnuna ta' Frontex bis-setat il-ġodda ta' Frontex u qed taħdem ukoll mal-UNHCR, Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni, marret fil-Bulgarija, Greċja u f'Ċipru il-ġimgħa l-oħra. Is-sitwazzjoni kif rajni aħna turi kemm importanti illi aħdmu aħna naħdmu it fit Din ma dix kustjoni nazzjonali aktar imja kustjoni Ewropea u it-tweġiba żgur mi dik li nagħlqu l-frontieri tagħna. Aħna ma rridux nippruvaw ninalqu fina nfusna bejn erbaħitan Irridu Ewropa aħjar u għalhekk irridu dejjem aktar Ewropa. Din il-kriżi tolqotna il-koll u rridu nkunu lesti li nuru aktar solidarjetà eżis membri. Sur President, aħna stabilejna ċertu miżuri sabiex nappoġġaw lill istati membri ħalli huma jgarantixxu approċ konsistenti fost l-Unjoni kollha u aħna ħdimna ma l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Internazzjonali eh, tal-Immigrazzjoni Frontex għandna fond ta' refugġati, għandna fond għal frontieri esterni u l-Fond Ewropew ta' Ritorn. Operazzjonijiet konġunti koordinati li tmexxi Frontex fil-Mediterran u l-frontieri ta' xlok għandhom ikunu lesti illi jaċċettaw u jindirizzaw flussi ta' migranti u hemm stati membri li qegħdin jieħdu parti f'dawn l-operazzjonijiet sabiex jiġi żgurat illi regoli tal-Unjoni Ewropea jiġu segwiti bir-reqqa u l-prinċipju ta' non-refoulement jiġi segwit. Issa qegħdin naraw kemm dawn il-metodi, dawn il-kunċetti huma effettivi u kemm jistaw jirrispondu għal ħtiġijiet tal-lum u għal piżijiet dejjem jiżdiedu li ser niffaċċjaw fil-ġejjieni. Għanna nistaqsu l-autoritajiet budġetarji għal aktar fondi. Ek nemmen jena jena naħseb li dawn ser ikunu meħtieġa. Il-fondi jistaw jiġu supplementati permezz ta' ħidma imsaħħa tal isao u ta' permezz ta' tisħiħ fit-tim illi jista' jgħin lill istati membri li aktar jintlaqtu. Jekk is-sitwazzjoni tmur aktar alla għallar kif jista' jiġri jekk aħna lek irdu nistennew dejjem aktar immigranti li jilqu l-frontieri tagħna li jasu fil-frontieri tagħna mela allura Frontex għandha tkun lesta illi ssaħħaħ l-operazzjonijiet konġunti. U ovvjament dan ifisser illi l-istati membri ser ikollhom jagħtu daqqatit ukoll biex dan isir hemm bżonn ta' finanzi fondi addizzjonali sabiex Eh, nkunu nistgħu nħallsu għal koordinazzjoni tal-operazzjonijiet anke jekk aħna nafu x'inhu ma limiti budgetarji li għandna. Il-protezzjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea wkoll għandha taqdi dmir tagħha għandha taqdi rwol tagħha intom tafu x'għamilt jiena fl-2006 vizavi l-protezzjoni ċivili, il-Kummissarju Giorgio Vella taħdem dwar dan tles u nofs l-ideja hija li nagħtu rispons preventiv sabiex niġbru ir-rispons nazzjonali kollu kemm hu aħna maħniex nippruvaw noħolqu xi ħaġa ta' barra minna u hawnhekk xi ħaġa ġdida imma qegħdin nippruvaw naqdu il rispons tagħna lkoll eh, vizavi id-diżastri naturali immissa anke vizavi id-diżastri umani. Meta jaslu ir-refuġjati fil-pajjiżi tagħna l-aħħar punt President. E, Teddida ta' terrorizmu illi aħna din niffaċċjaw fl-Ewropa, il-kwistjoni ta' kompetenza barranija. Ħafna persuni li qed jivvjaġġaw lejn is-Sirja, il-persuni li jivvjaġġaw lejn is-Sirja issa Din naraw illi għanna dawn il-persuni eh, li qed jibatu jiġġieldu fis-Sirja qegħdin jizdidu. U jista' jkun hemm xi attakki eh, fuq il-pajjiżi tal-Punent u l-Ewropa mod ġenerali b'hekk dawn l-elementi kollha illi jitolbuna li aħna nuru solidarjetà u attitudni umanitarja aħna iva fl-istess nkunu viġilanti Għanna nuqodu attenti dwar iċ-ċittadini eh, Ewropej li jmorru fissira sabiex jidġildu emmek u teddida li din tista timponi fuq l-Ewropa. President, din kienet il-fema tal-Komissjoni Ewropea li jena esprimejt fissem il-kollegi Giorgev u Mazrom illi għal darboħra fissimom nishtiq nitlof skuza li xuma ma setawx jattendu din il-laqallum. Wir treten nun inti die Debatte über die Erklärungen ein. Als erster zu Wort gemeldet ist Manfred Weber. Herr Vizepräsidenten, Herr Ratsvertreter, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Grazie, stanna semaw li sur Weber. President, eh, signori, 93.000 imwiet mill-bidu tal-gwerra ċivili terribli fis sirja Skont il-ġnus maquda xi 2.6 miljoni ta' refugjati barra mis-Sirja u 4 miljoni ġo Sirja stess fil-Lebanon u mamħazbin fuq l-istabilità u u uh, qed waqfu kampi rifugjati ġodda, il-Ġordan u t-Turkija qed jagħmlu qed jgħinu ħafna. Eh, Sinjuri, il-konflitt illi bħalissa qed naraw fis-Sirja qed jafas fuqna minn Ċipru nistgħu naraw bajnejna x'qed jiġri fis-Sirja. Kollegi, bżon nappellaw lil dawk li għandhom l-autorità biex nwaqfu dan il-konflitt u namlu l-almu kollu tagħna biex nwaqfu l-vjolenza. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għall-għajnuna tagħhom biex nejnu l-refuġati u biex l-Europa tkun prezenti anki fuq, mħabba fil-fat li l-Europa eja prezenti fuq il-xena ta' Sirja. L-Europa għandha tkun lesta tamel iktar meta nikonsidra l-Kunsil et nara illi hemm ċerta riluttanza. Hemm bżonn nieħdu iktar rifuġati għabbażi ta' deċiżjonijiet tal-UNHCR hawnhekk aħna qed nisimgħu li hemm xi problemi ta' finanzi fl-2013, però hija verament ħasra eh, illi m'għandniex budget ta' emenda u ma nistgħux eh, nafaċċaw responsabilitajiet, nerfaw responsabilitajiet tagħna. Kollegi, meta inqisu anki eh, l-avvenimenti terribli ta' Lampedusa, irridu nifmu illi Hemm bżonn nagħmlu distinzjoni bejn il-persuni perseguitati u l-immigranti klandestini illegali. Din hija kwistjoni li għandha tkun fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew, mhix kwistjoni teknika. E, din hija kwistjoni e, jekk l-Ewropa hija umana u jekk għandix qalb u jekk ix lesta tejn biex issib soluzzjoni. Grazzi, svoboda. Grazzi. Fil-grupp tana aħna tkellimna ma' rifuġati liberi fis sirja Wieħed minnhom waħda minnhom hija Palestinjana eh, tfajla. Għaltinna x'diffikultajiet kella specialment għax hija palestinjana, għax mhux il-pajjiżi kollha huma miftuħin biex jirċevu l-Palestinjani. Kienet fuq dajsa mit persuna Mietet, hija kienet fortunata u rnexxirat tiġi l-Europa. U għaltinna u koll illi minkejja tortura u l-ħabs fis sirja kien irnexi la ġib permess biex teħx fl-Europa mux permanentement. U meta staqsejta xanda f'moħħa xċiċ tamel, hija għalet li tixtieq tmur lura, però tixtieq tamel xi kors ta' taħriġ u tiġbor xi eh, esperienza. Jekk aħna nerġaw xi darba eh, nikkostruixxu l-paċi fi Sirja u nġibu l-esperti mill-Ewropa, ma jagħmilx sens dan nistgħu nagħmlu aħna dan jekk aħna nirċevu l-taħriġ neċessarju. Eh, dan rridu nagħmluh dan jidħol fil-programmi tagħna u l kummissjoni għalita wkoll fil-pajjiż jekk inħarsu lejn iċ-ċifri ta' rifugjati, ta' richiedenti azil u ta' dawk li ta' kem ġew accettati eh, ra nistaw nsibu varjeta kbira. Eh, hemm eh, xi pajjiżi li qed jaħdmu ħafna oħrajn li mhumiex task force, namlu task force oħra, aħna nabżon azzjoni mux dawn it-task forces kollha aħna nafu x'għandna bżonn. Fil-riżoluzzjoni hemm miktub x'għandna nagħmlu. Dak huwa dak li għandna nagħmlu. Jiena eh, ktibt li sur Van Rompuy u għat eh, titpoġġi fuq l-agenda din il-kwistjoni fil-Kunsill eh, eh, Ewropew ta' 15 oħra. Din hija kwistjoni għal kulħadd mhux biss għal ministri tal-affarijiet interni. Il-Prim Ministri kollha għandhom ir-responsabilità li jaġixxu. u dawn ir-rifuġati mhux biss intuhom eh, il-possibilità li jiexu, e intuhom il-possibilità jitalmu, jitħarġu, e, e, e, jisiru jafu fuq il-demokrazija, fuq il-libertajiet eh, u ma għandhom bżon ta' Sirja minnajr ġihadisti u minnajr terroristi, għandu jkollhom il-possibilità li jkollhom opportunità ta' paċi. U l-appell huwa li nżommu il-frontieri miftuħin, il-Ġordan, eh, il-Turkija u oħrajn, u l-frontieri tagħna huma miftuħin, għandhom ikunu miftuħin. Ejja nitkellmu bonesta, għaliex m'għandniex eh, noħolqu kurituri biex dawn ikunu jistgħu jitħlu għaliex m'għandniex noħolqu eh, possibilità li dawn nies jistgħu jitħarġu u jitħalmu. Eh, u għabla dubju li rridu nwaqfu din il-gwerra krudila. Eh, il-kwistjoni tal-armi kimiċi rridu nkomplu l-ħidma tagħna sakemm ikun hemm paċi u rikonċiljazzjoni fis-Sirja. U mbagħad in-nies jerġgħu lura għandu jkollhom il-possibilità kif qabel jibnu Sirja ġdida fil-paċi. Għal daqstant E, ejan nitalmu li mit-traġedja ta' rifugjati dawn in-nies għandu jkollhom l-opportunità li jerġgħu moru lura fis-Sirja u jibnu pajjiżhom. E, e, Grazie. <clears throat> Herzlichen Dank, unser nächster. Grazie, Hafner. Es Issa nasur Verhofstadt. Jiena mill-ewwel nitlob il-Kunsill u l-Kummissjoni jekk jistgħux jaqblu fuq dak li qed jipproponi l-Parlament. Aħna qed nipproponu li għandna norganizzaw konferenza umanitarja Ewropea fuq din il-kwistjoni. Din hija talba minnaħa tal-Parlament u edha miktuba fi riżoluzzjoni U qabel ma nitru fi dibattitu jien nixtieq nkun naf jekk il-Kunsill u x-lest jimpenja ruħu flimkien mal-Kummissjoni biex jorganizza din il-ħaġa. U naħseb li huwa ċara hawnhekk jgħid Weber u Zwebeda Illi hemm bżonna din il-konferenza u ma nistawx nittolbu li l-oħrajn jiftħu l-bibin lejn ir-refuġati u aħna ma nagħmlu xejn. Eh, u x'qed dak li qed jiġri bħalissa nista' ngħidilkom il-Ġermanja għandna eh, eh, ammissjoni temporanja għal 5000 persuna. L-Iżvezja tat 1900 persuna per residenza temporanja. U bat hemm il-Finlandja u bat m'hemm xejn iktar. Hemm stati membri li qed jagħtu Eh, kwota ta' 50 rifugjat eh, eh, Sirjan li huwa skandalu fih innifsu. Huwa hija ċinika mill-aktar kmini għanna bżon ta' konferenza fejn il-Kommissjon eh, u l-Konsil u l-Istati membri jistaw jiftemu u jaraw fej min se jerfa il-responsabilità, min se jerfa l-pis biex f'dan il-burden sharing eh, biex eh, nerz u l-qoddim u niprovaw anki l-pajizi l-oħra jgħatu l-parti tagħhom. Umbat il-kwistjoni tal-Libanon u tal-Ġordan għanna natu għajnuna fil-budget u anki assistenza finanzjarja anke dawn il-pajjiżi ma jkunux ma jkollhomx il-kapaċità iktar illi eh, jgħinu u eh, eh, jaċċettaw dan il-fluss ta' rifuġati f'pajjiżhom. Uridu anki inħarsu lejn il-kwistjoni jekk huwiex neċessarju illi innidu il-direttiva ta' protezzjoni temporanja kif għamilna bil-Kosovo. Kif għali sur Svoboda u għandu raġun, dawn in-nies mhux ġejjin hawn fl-Ewropa biex jibqgħu fl-Ewropa. Eh, kull ma nantuhom huwa protezzjoni temporanea sakemm fuq livell internazzjonali ma nkunux irsolvejniha. Għal daqstant l-mistoqsija tiegħi hija ċara sur Barnier u anki eh, għal-Ministru tal-Gvern Litwan. Intkom lesti torganizzaw U konferenza Ewropea Umanitarja illi qed titlob il-Parlament, aħna rridu li intkom tieħdu sem, aħna nħossu li għandkom tistidnu anki l-pajjiżi eh, ġirin u anki aġenziji internazzjonali u anki ir-rappreżentanti eh, tal-Kunsill Nazzjonali Sirjan u anki tan-nies kollha li qegħdin jaħdmu f'dan il-qasam. U fl-aħħar, President, jiena nixtieq nirrepeti dak li diġà ntqal u nala. Hawnhekk l atteġament tal-komunità internazjonali lejn it-traġedja Sirjana hija ħasra. Għanna x'nistħu għawnek? E, aħna, Eva, il-problema tal-armi kimiċi e, solvenija, nittama l-solvenija. Pero il-massakri kontinwi minnaħa tal reġim ta' Assad. Elf persuna bejweħtu iħor ġew maqtula bil-armi kimiċi, pero iktar minn mit elf ġew maqtula eh, eh, b'mezzi oħrajn. U għadna nalqu għajnejna u din it-traġedja. U naħseb illi 20 eh, sena oħra meta jinkitbu l kodba tal-istej tal-istorja aħna se nidru bħala bħala kodardi. Grazie. Grazie, President. E signora Sargentini. <clears throat> Aħna kolla nafu xinu ma ċifri li ġew eh, eh, kotati, żewġ eh, miljoni barra mis sirja u erba fi sirja u fi Turkija u Lebanon u hemm ħafna rifuġati u x'qegħdin nagħmlu aħna. Idrinna li il-Ġordan, il-Turkija u pajjiż oħrajn il-Lebanon per eżempju għandhom ikunu lesti jihdu refugjati pratikament e, edin e, e, sagrifikati dawn il-pajizi l-UNHCR edin jistudjaw il-kwistjoni u hemm ftit koll ġejn fl europa pero hemm ftit pajizi Ewropej 50 rifugjat minnaħa tal-pajizi, tal-Olanda. E, però il-maġġoranza tal-pajizi fl-Europa ma ħadux sem nistanat l-eżempju tal-Litwanja, tal-Belġu, il-ministru għalinna e, xirrit jagħmel il-kunsil u u dana jinvolvi e, tallas, pero kieku l eh, litwania tajt li tista' tieħu 50, 100 jew 150 rifugġati eh, u forsi anki l-istati membri l-oħrajn, is-27 stat membri l-oħrajn jieħdu xi ħaġa wkoll. Jekk dan nagħmluh ikun ħafna iktar sempliċi li aħna nkunu nistgħu f negozjati ma' Ġordanu ma' Nebanon u ma' Turkija jekk aħna maħniex kapaċi nkunu ġenerużi, aħna se naraw ġizastri bħal maġara fl-Lampedusa l ġimma li għaddit u dawn se jsiru dejjem iktar komuni. Dan kien diżastru kbir ħafna e, u mhux l-ewwel wieħed meta naraw dawn in-nies li qegħdin jerqu fil-Mediterran sakemm l-Ewropa ma tippermettix illi e, wieħed japplika għall-azil, per eżempju fl-ambasċati, e, din il-kwistjoni se tibqa' tiġri għanna għet nistennew eh, xaħġa importanti, azzjoni importanti mill-gvern eh, Litwan. Grazie. Uh, Chairman Commissioner. Grazie ħafna. Sur Kirkop, jenna ma nemminx f-sistema komuni tal-azil, pero nemmen li dan il-Parlament u l-Istati Membri tagħna għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jindirizzaw din il-kriżi umanitarja li qiegħda in l-oħra tal-kontinent tagħna għandu jkun hemm rida politika kif ukoll għajnuna finanzjarja umanitarja. In-numru ta' refuġjati li ħarġu mis-Sirja hija xi ħaġa straordinarja u aktar ma jikbru dawn in-numri aktar tikber probabilità li hemm nies li qed jirriskjaw ħajjithom biex jaslu f'pajjiżna. Nemmen li solidarieta l kooperazzjoni bejn l-istati membri u u l-assistenza m'għandhomx jiġu permezz ta' obbligazzjoni legali imma minn obbligazzjoni morali li ġi stabilita nisam il-Konvenzjoni ta' Ġeniva biex insolvu dan il-problem rridu nkunu onesti fuq l-isfidi li għanna qoddimna u anke l-konsegwenzi l traġedja tal-Ambedusa tawna lezzjonijiet li suppost ilna li tallimna biex nevitaw dawn il-traġedji u anke dan il-pressjoni fuq is-sistema tal-azil fuq Ewropa iwa għandna nkunu preparati. Mhux eh, nalqu widnejna u ma nagħtux każ ta' ċert jiġri din il-kriżi mhux se tisparixxi billi ninjorawha. Mhux l-Italja, Spanja u Malta biss għandhom jarfu dan responsabilità din turi u kol minnu ta' refugġjati fil-Sirjani fil-Germania u Ranjoni tal kien nappella bil-Kummissjoni tagħmel aktar fil-din il-krizi fil-bahar anke biex nsalvaw il-ħajiet ta' daw li kunu id-disprati irridu naraw li din għajnuna li nibatu tkun aktar effettiva u ta' min joqgħod fuqha u nitalmu wkoll mill-iżbalji li għamilna fil-passat. Grazzi. Grazzi. Ħafna. Signora Gabriel Zimmer. Mela, President, l-ewwel net ħina nixtieq nuri nat l-kondoljanzi tijaj u anke nuri rispet għal dawk il-persuni fl-Lampedusa. Għalix enu l-persuni oħra, meta dawn il-persuni kienu f'diffikultà u meta ħajtom kienet eh, medda. Il-kritika li kellna tal-leġislazzjoni italjana, din il-kritika li kellna ta' kif għanna taħdem eh, bejn l-istati membri dan din il-laqa li kellna kienet kritika għal tal-ministri kienet kritika ħafna għal pożizzjoni li ħadna. U turi x-responsabiltajt aħna nieħdu aħna fl-Unjoni. Anna namlu xi ħaġa dwar politika tal-azil jekk mhux ħanamlu xejn inkunu qegħdin nalqu għajnejna u idnejna. Nixtieq nagħmel dan il-punt ċar u ħadd pjaċir nisimgħu Sur Weber inti mill-grupp tal- ta' demokristjani u nishtiq li eh, din dawn il-kommenti li għamilt inti tassew nemnu fihom. Nafu zat inti xi staqarrijiet għamilt. Ma nistawx ma nistawx najdu li ma nistawx torbu aktar solidarjetà għax jekk ma kunu irridu aktar solidarjetà Mela aħna nkunu kompliċi f'dawn l-attakki fejn qed jitilqu minn fejn qed jitilqu r-refuġjati. Dak li rridu nagħmlu aħna huwa li nħarsu lejn din il-konferenza dwar il-migrazzjoni u l-ażil u rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nindirizzaw din il-kwistjoni tar-refuġjati. Rridu nibdlu wkoll l-istruttura tal-politika tal-ażil kif ukoll l-opportunitajiet li huma diġà eżistenti għandhom jintużaw sabiex l-istati membri jkunu jistaw jintervjenu huma stess. Għaliex hemm stati membri li huma affettwati ħafna b'din il-kriżi. U qegħdin fil-frontieri esterni tal-Unjoni irridu nissimplifikaw l-affarijiet. U dakinhar biss l-Unjoni tkun tista' għal darboħra tikseb ftit kredibilta fuq is-solidarjetà fid-dinja u jekk inħarsu lejn kemm persuni għal kull miljun persuna fil- kemm l-immigranti għal kull miljun persuna ikunu ġewwa ċittati f'dak il-pajjiż, f'Italja, f'pajjiżi oħra, mela ikunu qed nitkellmu fuq dawn il-persuni li jiexu b'mod illegali f'dawn il-pajjiżi, jekk ma niftħux għajnejna, jekk ma naqbdux il-barri minn runu, jekk ma niddiskutux dan il-punt fuq l-agenda. Mux biss għas-Sirja, imma kullim kien fan nixtiequ nofru assistenza kif suppost. Grazzi ħafna, Is-Sur Sara Vrakos. Grazzi, Sur President. L-ewwel element strateġiku biex neqirdu l-istokk ta' armi kimiċi dan diġa beda, dan huwa pass importanti ħafna. Jiena naħseb li il-proposta ma kellix tiġi mill-President Putin, kalla tiġi minn għanna stess. Hemm bżonn li aħna nkunu kapaċi naħdmu fuq livell oli, livell li juri eżempju, li jagħti eżempju. Għaliex aħna dawk li sanħalsu għall iżbalji li jsiru fis-Sirja. Il-ġnus Mauda qalet li żewġ miljun ruħ ġew mġela jħallu darhom fis-Sirja u 10,000 ruħ ħarbu mill-pajmizom u ġew fl-Unjoni. 10 telef minn żewġ miljuni dan huwa ammonżaj meta qabel ma kemm telqu nies, irridu naħdmu aktar bisħieħ għaliex il-Greċja għandha madwar 3 miljun immigranti bħalissa u il-persuni qed jitkellmu fuq din il-figura ta' 10,000 tas li kieku huwa numru kbir meta qabel ma dak li għandna fil-Greċja mhuwiex. U tinsewx li il-problema tal-immigrazzjoni hija hija kbira ħafna fil-Greċja aktar minn kull pajjiż ieħor fl-Unjoni, nafu x'kienu il-konsegwenzi traġiċi tal-konflitt fis-Sirja u x'effett kellu fuq il-popolazzjoni u dawn li dawn in-nies kellhom imorru f'pajjiżi ġirien ejja ngħinu lis-Sirja kwalunkwe mod possibbli. Grazzi ħafna Sur Salavrokos issa is-Sur Stadler. L-aħħar kellim fisem il-gruppi politiċi. Sur President, eżis kollegi, il-traġedja tas Sirja seħħet minn anke minħabba li politika Ewropea fallit fis-Sirja. Aħna appoġġajna l-oppożizzjoni Sirjana u appoġġajna dawn il networks ta' terroristi. Il-Kummissarju semmihom daw il-gruppi. Hemm mijiet ta' eluf ta' rafuġjati, inkluż il-Kristjani li qed jħarbu mis-Sirja uħut minnhom anke waslu fl-Awstrija u iddeskrivew affarijiet tal biza li sarulhom. mill anke pajjiżi bħal Qatar. Aħna ma kellniex nappoġġaw dawn in-networks. Qatar u l-Arabja Sawdita huma pajjiżi sinjuri l-aktar tħul eh, oli għal kull persuna. Huma wkoll responsabbli għal persuni li nbatu fis-Sirja biex joqtlu lin-nies qegħdin jibatu l-armi wkoll lit-terroristi. Qegħdin iħallsu. Qegħdin iħallsu għal din it-traġedja u hija ħasra li ma dimmux mhux msemmija fil-mozzjoni tagħna issa naddi il-mikrofonu lil kommissarju biex iwieġeb għal uħut minn dawn il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, President, grazzi tal-li qed permetti li li nintervjeni bħalissa eh, dan iżħar ġuda dan id-dibattitu biex inkun nista' inwieġeb għall-appell ta' Sur Weber, Sur Svoboda u Sur Verhofstadt, Sargentini, Kirkope, Zimmer u daw kollha li għajmu il-kustjoni ta' refugjati u il-bżon ta' konferenza Ewropea. Jiena inwieġeb IVA, fisem il-Kummissjoni IVA, nemmen li konferenza mhux biss utli imma hemm bżonna. Hemm bżonna għaliex hemm bżonna żamminaw numru ta' kwistjonijiet u din il-konferenza tippermettilna nagħmlu dak li mhux dejjem irnexxinna nagħmlu. Nitalmu minn din il-kriżi, iridu nitalmu minn kull kriżi, il-kwistjoni tal-għajnuna umanitarja fis-Sirja u anke fil-pajjiżi fil-frontieri tal-Ewropa li ma jistgħux jirfu din ir-responsabilità kollha waħedhom, il-kwistjoni tar-refuġjati, il-kwistjoni tal-ġlieda kontra it-traffikanti tan-nisa u tat-tfal li għandhom għandna għandhom jiġu mresqa kif suppost irridu namlu aktar xogħol aħjar flimkien dan nistgħu nagħmlu jekk ikollna impenji politiċi. Il-kwistjoni ta' żvilupp u stabilità tal-pajis, ta' dal-pajis u pajizi oħra f'dak il-reġun biex dawn il-persuni ma jkollhomx ma ħossux l-bżonn li jitilqu, għalhekk irridu diskussjoni fuq livell għoli, meċċer tal-pajjiżi u naħdmu anke mal-UNHCR. Sur Verhofstadt għandna niltaqgħu madwar mejda, ġifiri t tweġiba minnaħa tal komissjoni għandha tkun u hija iva. Grazzi ħafna ta' dik tweġiba ċara. Aktar tard se nisimgħu mill-Kunsill. Issa is-Sinjura Mathieu. Grazzi, Sur President. Wara it-traġedja ta' Lampedusa u r-refuġjati tas Sirja, issa edin naħsbu fuq il-politika ta' migrazzjoni. Hija responsabilità tagħna li ngħinu l-popolazzjoni Sirjana u li nofrulhom protezzjoni skont il-ġnus maquda hemm aktar minn żewġ miljun refuġjat Sirjan. Il-konflitt għadu għaddej jista' jkun li sa mis is-sena jkun hemm 3 miljun refuġjat il-pajjiżi tal-viċinat għandhom jiġu appoġġjati huma fetħu il-frontieri tagħhom u qegħdin jgħinu lil refuġjati Sirjani biex jgħixu fir dawn ir-raġuni. L-Unjoni għandha tkompli tgħin lil dawn il-pajjiżi li daħlu li laqaw 97% ta' dawn ir-refuġjati, żewġ biljun euro ħarġu mill l-Unjoni Ewropea u għanna nkomplu naħdmu fil-paċi, għal-paċi fis-Sirja u anke għall-istabilità fir-reġjun. Fl-interess tal-popolazzjoni kollha kemmi. Kommissarju, aħna nilqaw it-tweġiba tiegħek għal-mistoqsija ta' l-MEP li saret mill-membri parlamentari. Aħna infaħru il-proposti tijak. Pero, hemm problema aktar wiesa. Kif nindirizzaw il-flussi migratorji lejn l-Unjoni? Il-Kummissarju Malmstrom provat taħdem fuq dan imma x'nistgħu nagħmlu biex ikollna aktar solidarjetà, aktar istim ta' responsabilità bħalissa li stati membri mhumiex eh, preparati biex ipoġġu madwar mejda u jisimgħu il-Kummissarju Malmstrom din hija ħasra, din hija tal-mistħija jinqata il-mikrofonu lil-kellema issa is-Sinjura Gijom. Grazzi, Sur President, jiena bħalek smajt il-proposta li saret il-Kummissarju Barnier xi ħaġa li jilna nappellaw għal żmien twil issa li nħarslu lejn il-flussi migratorji ma undan namluħ fl-imkien u mux kullħat jamlu għal rasu għaliex sissa għat mar nexxinix b b'rispons globali biex tindrizzaw dan id-diffikultajiet. Għalhekk grazza ħafna ta' dik ir-risposta, Kommissarju, sanaraw u koll kif ser jirraġixxi l-Kunsill ejja nittamaw li dawn mhux sempliċement jaqbdu rispons ta' kull pajis u jgħidu li huwa rispons tal um jgħidu di biss u ma jagħmlu xejn aktar. Hemm punti oħra li nixtieq nitkellem fuqhom fuq riżoluzzjoni fuq il-kwistjoni tal-ażil. Istisħiħ tal-budget kif ukoll assistenza għal dawn il-pajjiżi tal-viċinat huwa importanti però fl-opinjoni tiegħi l-Ewropa għandha bżonn taqsam ir-responsabilta għal din il-kwistjoni għax inkella il- sistema komuni li provajna naqdu flimkien se tkun xi ħaġa li ma ħadmitx jekk il-persuni li jridu protezzjoni inkella ma jkunux jistaw jaslu fl-Ewropa. Dawn jiġu imġela jiġu b'mod illegali u li fl-aħħar mill-aħħar xorta sembatu aħna ta' dan. Għalhekk ejja niżguraw li l-bibien tal-Unjoni jkunu miftuħa għal dawn in-nies. Għanna mezzi kif nħallu nħallu bibi miftuħa biex dawn in-nies ikunu jistgħu jiġu fl-Ewropa irridu nagħtu aktar għajnuna umanitarja, nagħtu aktar vizas. Franza wkoll wedet li ser terfa responsabilta u ser naħdmu mal-UNHCR biex nofru opportunitajiet għal refuġati Sirjani u l-pajjiżi li jospitawhom. Grazzi. Grazzi is-Sinjura Wikstrom. Grazzi, Sur President. Il-diżastru umanitarju fis-Sirja huwa enormi. Is-sofferenza umana hija xi ħaġa terribbli. Wasal iż-żmien fl-Ewropa li aħna nuru li solidarjetà Ewropea teżisti tassew u li kull wieħed u waħda minna f'kull pajjiż għandu jerfa' responsabilità biex nejnu lil dawk l-aktar dajfa u l-aħjar mod li nagħmlu dan huwa billi nuru nofru l-refuġġati li hemm fit Turkija, Lebanon u l-Ġordan l-om protezzjoni fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni. Fl-Iżvezja aħna l ajna 1900, fil-Ġermanja intlaqaw aktar minn 5000 ruħ. Pajjiżi oħra wkoll qegħdin isegwu dan l-eżempju, jekk kieku kulħadd jimxi bl-istess mod, inkunu nistgħu protezzjoni għal mid teluf ta' persuni. Issa, il-pass li jmiss huwa li aħna ikollna din il-konferenza li jilna ta' stant nitkalmu fuqa u imbat nizguraw li nippermettu protezzjoni legali għal dawn il-persuni billi natu wkoll vizas umanitarji buffiċċji temporani madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna, is-Sinjura Flotr. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nati il-minuta tiegħi lill-Ministru Litwan jekk għandu xi ħaġa x'jgħidilna. Is-silenzju tiegħek ma tantx u sabiħ, inti għattilna li dan huwa dibattitu ta' emerġenza inti għad li tilqa l-mozzjoni ta' rezoluzzjoni. Imminti qrajta din il-mozzjoni il-ministri fil-laqa tal kunsil il-biraħ tal-ġustizja raffet interni rawa l-mozzjoni ħazbux nistaw namlu ministru naf li intaħat nota ta' situazzjoni u naf li ser dan se tkallmu fil-għalimis imma ministru is-situazzjoni hija urġenti issa rridu nieħdu miżuri il-kollegi kollha f'din il-Kamra qed jgħidulek l-istess ħaġa. L-Unjoni Ewropea għandha serje sħiħa ta' strumenti ta' politiki għandhom għanna ħafna għodda, għanna ħafna opportunitajiet li nistaw nużaw u xorta waħda ministru maħna nisimaw xejn minn għandek un um bil-wif għawajdilna xjaħseb il-konsil. Grazzi ħafna. Istur Van heke. Li mhuwiex fil-kamra. Issa Issur Borgezio. President, tre punti. President, let punti l-ewwel net għana Nelbu Dublin biex naqsmu bejn il-pajzi kollha. l germania topponi eh, għal trafikar tal-persuni eh, pini severi il-skonti eh, tribunal ta', ta kriminalità internazjonali dak li, dak li verament qed jirriskjaw u għawli ħafna. Tilet fil-lista li tana il-kommissarju Barnier memx l-Italja u jina pajt skantat li memx l-Italja. Il-President Barroso l-lum ejat Barroso, ejat Lampedusa, jista jitlab eh, eh, jista jistaqsi l-President Letta eh, u kif għar il-Papa Francesco illi dinija verament ħasra mill-li jider illi għal erba tiem sabu eh, għamlu eh, ġabu permess biex eh, il-persuni mejtin fil-twibet jibqaw hemm għal erba tiem biex jorwom lil President Barroso. Madam Nenski. Grazzi ħafna is-Sinjura Nevinski. Grazzi, Kommissarju, Sinjuri, illum qed nitkellmu fuq is-solidarjetà. Din hija l-kelma prinċipali solidarjetà. It-traġedja li seħħet ma' refuġjati Sirjani hija xi ħaġa li qiegħda tagħmel test l-solidarjetà fl-Ewropa, li stati membri kollha jridu jieħdu r refuġjati mhux dawk biss li ibatu minħabba pressjoni minnaħta dan il-numru ta' refugġati skont Dublin wieħed tnejn u tlieta dawk il-pajjiżi li huma direttament affettwati mill-influssi għandhom jerfaw dir-responsabilità u jilqaw il-refugġati dan aħna bdinnieh rridu najdu li kunem distribuzzjoni ta' dawn ir-refugġati pajjiżi differenti għandhom abiltajiet differenti. Per eżempju, fil-Bulgarija ma jistawx jifilħu daqshekk refuġjati, hemm min qed jitkellem li jgħalqu l-frontieri wkoll. Issa, it-tieni ħaġa irridu li konna aktar nagħtu aktar rizorsi li dawk il-pajjiżi li għandhom flussi għoljin ta' rifuġġati u dawn ir rizorsi irridu jingħataw biex dawn ir refugġati jibqgħu fil-pajjiżi viċin il-pajjiż tagħhom, viċin il-pajjiż minn fejn ikunu telqu. Pereżempju, il-frontiera mat-Turkija, il-Bulgarija huwa pajjiż li huwa mira ta' dawn ir refugġati qed jiġbdu ħafna refugġati u dan qed jeddet is-sigurtà nazzjonali. Sinjuri, illum irridu nibatu sinjal, irridu nuru solidarjetà. Grazzi Sinjura Veronique de Kaiser issa. Grazzi, Sur President. L-Europa mhix kapaċi tindirizza dan il-ġenoċidju umanitarju li qed isir fis-Sirja. Din hija xi ħaġa indeskrivibbli. Sitt miljun ruħ li kellhom ħallu darhom, żewġ miljun refuġjati fil-viċinat. Fil tittelef itjaslu kull-jum fil-Lebanon. Irridu nifukaw fuq dawn iż-żoni u anke l-isforzi diplomatiċi tagħna din hija ċaġa diffiċli però hija possibbli u l-Unjoni Ewropea diġà hija attiva jiena kont fis-Sirja u fil-Lebanon ukoll. Ftit eh, tal-jimilu. U rajt il-kundizzjonijiet diffiċli li fihom l-istaff lokali kienu qed jaħdmu. F'Damaskus u anke fil-Lebanon. Hemm 21 NGO internazzjonali f'Damaskus li qed jaħdmu mal-Ministru Sirjan tal-Kustjonijiet Soċjali biex jippruvaw jagħtu għajnuna soċjali. Hemm elfejn gruppi ta' ribelli uħut minnhom għandhom relazzjonijiet mal-Al-Qaida u kollha kemm huma huma involuti fin-negozjati biex jiksbu għajnuna biex tingħata lin nies Jiena u koll naprova tal-għannuna mill-UNICEF. Rridu nispiegaw xe tiġri u dan għanna nappoġġa permezz ta' azzjoni u attività diplomatika il-Kummissarju Gorgieva għalt li l bira li xi ħadd mit-tim tagħha kellu viża biex imur f'Damaskus. Jiena nifra l-Unjoni għandna natu lajnuna l-persuni tagħna biex jkompli jagħtu għanuna fis-Sirja u biex jiksbu soluzzjoni diplomatika għal dan il-konflitt. Grazzi ħafna is-Sinjura Skakler. Grazzi ħafna, kollegi, għal sentajnu nofs, aħna rajna, konna xieda ta' din il-gwerra fis sirja u mod diplomatiku l-Ewropa għadat fil-ġemp, u mentri sirjani għedin jaffaċċjaw l-atroċità ta' din il-gwerra li qed tpoġġi riskju fuq l istabilita fil-vant nofsani. M'hemmx soluzzjoni immedjata u din id-diżastru umanitarju li sad jasal fil-pajjiżi tagħna għal snin numru ta' persuni mġela jħallu darhom u situazzjoni tagħhom dan in-numru qed jikber b'mod sostanzjali. Aħna qed nofru finanzi għall għajnuna monetarja u nixtieq nifraħ lis sinjura l-Kummissarju Ġorġeva u tmixxija tagħha, però rridu norganizzaw ruħna u naġġixxu għal partit kollha interessati għalhekk qed nuħu pjaċir nara li ser sir konferenza biex nilqaw l-appell tal-ġrus maquda li terz tijaw biss li ġi allokat li kallu xtaqsam mal-ken ilma u bżennijiet bażiċi. Issa bħal-Olanda, per eżempju, jekk għat nixħan jihdu 50 jew 250 ruħ, pajjiż bħal-Lebanon qed jilqa 6000 kuljum imma ġanta tagħhom huma nisa u tfal. Ġejja x-xitwa ma nistawx inħallu dawn in-nies fil-bart u barra fil-kelsa. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Dodds. Grazzi, Sur President, il-numru ta' refuġjati li qegħdin jaħarbu mis Sirja biex jaharbu din il-gwerra din hija inkwetanti ħafna. U huwa importanti li nagħtu l-attenzjoni tagħna fil-Parlament, u importanti li dawk il-persuni eh, spostati qed jiġu eh, protetti mill-komunità internazzjonali U fil-waqt li huwa importanti li ma nintervjenux mod dirett però xorta li għandu jkollna rispons umanitarju. Però jiena xorta imħasba fuq dawk li qed jaffaċċaw l-mwiet fis-Sirja. Din il-Kamra għandha tikkonsidra pożizzjoni tal-Kristjani fis-Sirja li huma l-aktar minorità f'dan il-pajjiż. Ir-rapporti ta' til li kun dirett apposta għalihom jirrapporta wkoll li gruppi tal-ġihad qegħdin jobligawom jikkonvertu għall-Iżlam. Jiena nixtieq eh, nappellale kummissarju li f'kwalunkwe dibattitu, f'kwalunkwe konferenza ta' segwitu li jintom ser torganizzaw li jintom tipproteġu drittijiet fundamentali tal-Kristjani fis-Sirja u li dawn jiġu appoġġjati f'kwalunkwe mod possibbli. Grazzi. Grazzi. Issa sur Pirker. Komissar. President, komissarju. Aziz kollegi. Tellif wieħed mill-kriżi tas-Sirja hija l-popolazzjoni tal-Sirja 6 miljun ta' persuni li ħarbu mill-pajjiż. Dan huwa riżultat jiena konvint li soluzzjoni ġenwina tista' tkun waħda politika. Aħna ħadna l-ewwel passi u nittamaw illi jittieħdu aktar passi. Qegħdin nitkellmu dwar miżuri fuq meta qasira ta' żmien li huma neċessarji u għalina u indispensabbli illi naraw il kampijiet illi għandhom 150.000 persuna jiexu fihom irdu naraw illi dawn ikunu xirqa sabiex jilqa' eh, jilqaw għal kondizjonijiet tal-xitwa għalila sabiex il-persuni ma xi sofru minħabba l-kesħa. Irridu naraw li l-infrastruttura u l-faċilitajiet madwar il-frontieri jitjiebu. Irridu skejjel jimbnew minħabba l ħafna minn dawn ir-refuġjati huma tfal. L-infrastruttura, il-faċilitajiet ta' ilma tajjeb għax-xorb, dawn huma kollha importanti. Apparti minn hekk irridu ngħidu l-Istati Arab li l-Unjoni Ewropea mhux l-unika reġjun illi għandu responsabiltajiet. Irridu niżguraw li l-pajjiżi Arab ukoll ikunu jafu x'inhu id-dmir tagħhom u x'obbligi għandhom li jaċċettaw ir-refuġjati. Jiena tkellimt ma' ħafna persuni u qed nara l persuni jixtiequ li jibqgħu fir-reġjun u jingħataw assistenza hemmhekk. Bek naħseb illi iva għandhom jingħataw appoġġ ħalli wara l-konflitt huma jkunu jistgħu l lura id-dar tagħhom fis-Sirja. Issu Lopez Aguilar, grazie President, ir-reżoluzzjoni dwar il-konflitt fis-Sirja li qed votaw dwara titlob l-Unjoni Ewropea sabiex teżerċita r-responsabilità tagħha u tħares lil persuni tas Sirja. Mhux biss turi illi eh, qed tifhimhom imma wkoll turi ċertu solidarjetà bek l-Istati Membri kollha l-Unjoni Ewropea kollha kemm għandhom juru solidarjetà mhux biżejjed illi nappoġġaw lil pajjiżi ġirien illi qed jilqgħu lil dawn il-persuni illi kollhom ħallu darhom imma finanzjarjament għandha tuża il leġizlazzjoni kollha li għandha dispożizzjoni tagħha għandha tapplika artikolu 27 ta' regolament tal-viża illi jippermetti illi jinħarġu viżas umanitarji għandha tapplika artikolu 5 tal-leġislazzjoni eh, tal-kodiċi ta' Schengen illi jippermettu il-frontieri li jinfetħu b'mod temporanju għal raġunijiet umanitarji għandha tuża il-fondi kollha li huma disponibbli taħt il-Fond Ewropew għall azilu l-immigrazzjoni għandha tuża r risorsi kollha għal residenza permanenti mhux biss residenza temporanja. Dan għaliex mhumiex biss eh, m'għandhomx ikunu l-pajjiżi bħal Ġermanja u l-Iżvezja li rċivu l-aktar refuġjati, imma dawn ir-refuġjati għandhom jinqasmu eh, fl-Unjoni Ewropea kollha u l-prinċipju ta' non-refoulement huwa wkoll xi ħaġa importanti, xi ħaġa ewlenija ma sawx ninsewha. L-onorevoli Ġanaku, grazzi President, jider biċċar illi fis-Sirja hemm eh, gwerra mhux onesta illi ġejja minn dittatorjat, hemm gruppi illi jridu jużaw din l-iskuża sabiex ineħħu dittatur minn hemm sabiex idaħlu il- regoli tagħhom. Iżem żewġ punti ewlenin. L-ewwel net irnomlu l-mutanasa biex ikollna soluzzjoni politika. Dan huwa din hija t-tweġiba reali. Imbagħad it-tinet inkomplu l-assistenza tagħna għal frontieri l frontieri li huma ġirien li jmissu maċ-Ċina. Irridu nagħtu assistenza hemmhekk fuq il-posta biex niżguraw illi ma jkunx hemm għajnuna li tintuża b'mod żbaljat. It-tielet net importanti li kunem konferenza Ewropea kif għal il-Kummissarju jiena nifraħlu għal din l-inizjattiva u l-Kunsill għandu jkun involut ukoll. Il-Konferenza Ewropea għandha s-sib għandha tilħaq konklużjonijiet sabiex ikonna politika komuni tal-azil, politika tar-refuġjati. Kif nistaw naqsmu ir responsabilta fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea? Hemm tradizzjoni, tradizzjoni ta' għajnuna l pajjiżi terzi. Kollegi, għandna tradizzjoni fil-uħ ta' refugjati minn madwar id-dinja kollha hawnhekk fl-Ewropa. Madana kollu, aħna issa irridu noħorġu politika moderna, politika illi mhux ċerti tikkomprometti il-Dublin 2 u se jkun hemm responsabilità konġunta fost l-istati membri kollha b'mod partikolari kummissarju irdu nibatu messaġġ il-komunità internazzjonali fid-dinja tal-ponent. Iġifieri li jekk naħdmu id fit biss nistgħu insibu t-tama, e, nistgħu nagħtu t-tama sabiex tinstab soluzzjoni politika. Grazzi il-kelim li miss, Onorevoli Engel. Grazzi President. Dak kollha illi jgħidu illi il-ftuħ tal-frontieri tal-pajizi ġirien eh, għandu konsegwenzi għall-Europa għandhom raġun. ċipru u l-Greċja edin emmek u ma nistawx. Noqdu idejna fuq zaqna naraw il-Ġordan, il-Lebanon jirċivu eluf ta' refugġati. Din Eh, tkun xaġa żbaljata li aħna nagħmluha. Il-Kummissarju Barnier naħseb illi għal xi affarijiet tassew interessanti. F'termini ta' pajjiżi li jistgħu jkunu lesti illi jirċievu li jilqgħu refuġjati. Jiena ma smajtx eh, ħafna stati membri eh, kim sejħa kbar illi jixtiequ illi jew iridu illi jirċievu l-immigranti. Hija hija xi ħaġa xejn sabiħa. E, xi ħaġa tal-mistħija l-pajjiżi jekk xejn ħakbar ma tantx għadhom iġiburuhom ta' kbar. Naqbel ukoll dwar dak li nqal li ntqal mill-Kummissarju dwar in-non refoulement. Issa, aħna. Aħna nafu x'qed jiġri, nafu il-pajjiżi bħal qatar x'qed jagħmlu. Dawn huma pajjiżi msieħba tagħna, aħna rridu li Sirja tisfaxxa, aħna rridu li ikun hemm flussi kbar ta' refuġjati minħabba dan dan il-punt irridu niddiskutu. L-Onorevoli Milan Mun. Iċ-ċifri Iċ-ċifri huma kbar, żewġ miljun refuġġat mis-Sirja li huma eh, fukati bażikament fil-Ġordan, it-Turkija u l-Iraq u Lebanon. U dan juri minn xiex għaddej, minn xiex għaddej dan il-pajis inqatlu miljoni ta' persuni u ħafna minnhom huma tfal li rridu nagħmlu xi ħaġa. Kif għal komissarju Barnier l-Unjoni Ewropea għandha tagħti assistenza umanitarja lil Sirja. Jiena sodisfatt eh, li l-Komissarju qalu koll l-Unjoni hija impenjata illi tejn sabiex tinstab soluzzjoni għal dawn il-problemi. Iżda, aħna apparti li natu għajnuna irdu nippruvaw insolvu l-problema li jem wara dan kollu irdu niżguraw li l-gwerra fis sirja tintem mill-aktar fis possibli. Nistaw natu kemm irridu għajnuna l-persuni l refugjati imma rridu nikkonvinċu li l-persuni fuq xena dinija u dawk fis sirja sabiex isibu soluzzjoni Eh, politika għal dan il-konflitt. Wasal iż-żmien li jkollna il-konferenza eh, numru 2 ta' Ġeniva li jena nemmen li ser tibda f'Novembru il-proposta eh, mir russja u l-Istati Uniti sabiex jinqerdu l-armi kimiċi fil-Sirja għandha tkun opportunità sabiex aħna nimxu l-qoddim u nsibu soluzzjoni għal-gwerra kollha kemm Aħna għandna nittamaw illi dan jista' jwassal għal taffif fil-tfittix għal soluzzjoni għal konflitt dan jagħmel tajjeb għal pajjiżi illi qegħdin jirċievu l refuġjati u għaddejjem iż-żminijiet imwera. Grazzi l-Onorevoli Skorija. Grazzi President. U d-dimi traċedja ta' Sirja aħna provajna nevitaw gwerra aktar traġika, iżda ma stajniex nevitaw dawn il-flussi ta' refugjati li tant talbu għajnuna l-pajizi tal fant Nofsani u l-pajizi Ewropej. Il-proposta ta' rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li qed niddiskutu l-lum dwarha hija waħda importanti u aħna naqblu magħha. Dan għaliex fl-aħħar dan japprova prinċipju eh, u li nidwa l-emerġenza li hemm fis-Sirja u eh, l-lum eh, huwa fuq kull emerġenza oħra hemm xi pajjiżi li jagħmlu xi sforzi aktar fl-Unjoni Ewropea tagħna il-Ġermanja għamlet aktar sforz kella 14 l-1000 kważi 15 l-1000 rikjesti l-Svezja kella kważi l-istess ammont. Bekk huwa importanti dak li qed tgħid ir-riżoluzzjoni dak li tisħaq dwar ir-riżoluzzjoni tagħna, jiġifieri fil-quħ tal-rifuġjati li ġejjin mis-Sirja huwa importanti illi nadottaw approċċ aktar koerenti u nuru aktar solidarjetà viżavi l-istati membri illi qegħdin eh, soffru din il-pressjoni partikolari. Bekk hemm il-klawżola ta' solidarjetà Ewropea għaliex aħna aħna unjoni u mhux eh, ġabra ta' stati nazzjonali irdomlu dan eh, minar, imma jew u rinkludu stati bħal Malta l-Greċja illi fuq bazi ta' kuljum qed isofru pressjoni eh, minħabba l-immigranti u ma jistawx jilqaw għal din il-pressjoni weħidhom għal rashom. Grazzi. Rone Forestier. President aktar minn 2 miljon refugġat, aktar minn 400.000 tifel u tifla 6 miljun eh, persuna bla saqa fuq rasa. Din hija statistika. Eh, dawn mhumiex biss numri anzi, dawn huma ħajjiet tal-bnedmin. U irridu narawx qed jiġri ġara f'Lampedusa sabiex l-Ewropa tirreaġixxi tkun xi ħaġa żbaljata illi dan id-dibattitu jkun wieħed dwar il-politika ta' migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea l-pajjiż tiegħi eh, ħaxsib 200.000 refugġat matul l-aggressjoni ta' Milosovic nina niftakar il-missier il kien refugġat mit-tini gwerra dinija u jina tal-lim ħaġa minn dan kollu. U importanti li r-refugġati imorru lura lejn pajizom, lejn darum. U fuq dan għanna nifukaw fil-dibattitu tagħna fil-politika tagħna aħna nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni ovvjament. Imma dan il-Parlament għandu jikkomunika aktar ma dawk is-setat demokratiċi dawk li nsabu fis-Sirja, dawk aħna hawnhekk iridu wkoll nipproteġu lil Kristjani għax kull ċittadin Sirjan għandu id-dritt illi jmur lura lejn daru. L-Onorevoli Jessaja. Grazzi, President Kummissarju. Imma aktar minn żewġ miljun refugġat illi ħallew is-Sirja jinsabu bħalissa fil-Ġordan, fil-Lebanon, fil lebanon fil-Libanu jew fit-Turkija. Dawn il-pajjiżi jeħtieġu għajnuna u appoġġ finanzjarju. L-ambaxxatur tal-Ġordan qal il-grupp tagħna matul is-sajf illi s-sitwazzjoni kienet qed issir teddida għal-Ġordan f'termini ta' sikurezza. Apparti għajnuna umanitarja, numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea aċċettaw refuġġjati u dawk li tifittxu għażil mod partikolari nisa u tfal. Il-Ġermanja 5000, il-Svezja 900, il-Finlandja 500. Dawn huma iċ-ċifri għal kwotas illi ċertu pajjiżi qegħdin jaċċettaw din jilqgħu. Madana kollu il-kwotas tal-refuġjati huma biss parti mitweġiba aħna rridu illi jieqaf il-ġlied fil-Sirja. Irridu illi kunem għajnuna umanitarja fil-Sirja u protezzjoni għal persuni Sirjani. Grazzi tassew, issa naddu għal proċedura kħeġ di għaj. Kollegi, għandih 15 il-talba. U se tkun xaħġa tassew diffiċli illi nħallikom titkelmu kollha. Għalek, ser kolli. Sir, nkun nista' nieħu biss xi seba' jew tmien interventi. Nixtieq l-ewwel net ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Zalovjevska. Grazzi, Sinjura President. Skont rapporta Nazzjonijiet Uniti dwar ir-refuġjati fis-Sirja, in-numru ta' refuġjati qiegħed jikber. Kuljum aktar minn 5,000 persuna qed taqsam il-frontieri tas-Sirja. Ta dawn dinja problema kbira għal pajjiżi ta' madwar is-Sirja illi laqgħu ħafna mir-refuġġati. Aħna l-ewwel net għandna ngħinuhom li dawn ir-refuġġati m'għandniex nippruvaw inwaqfu l-immigrazzjoni illegali. Il-Bulgarija ilmentat minħabba flus tal-massa minħata ta' refuġġati Sirjani imma kull mem 3000 hemm hemmhekk u hemm 700,000 fil-Libanu minħa l-oħra M'għandniex eh, nippruvaw noħolqu aktar nuqqas ta' stabilizzazzjoni fir-reġun. Tnax il-Stat membru tal-Unjoni Ewropea biss huma impenjati sabiex jagħtu l-għajnuna jiena nista' nifhem il-problemi li għandhom xi stati membri bil-budgets tagħhom, imma ikolli ngħid li l-problemi tagħhom huma ħafna iżgħar meta mqabbla mal-problemi tal-persuni Sirjani. Sinjura Costa. Ivek jogħġbok. Grazie Presidente. Grazie President. Jina nemmen illi il il-kelma li rridu narfu pal unjoni Ewropea hija dik ta' solidarjetà, il-kelma solidarjetà. il sitwazzjoni turina illi sitwazzjoni fis-Sirja mhix qed tinbidel anke wara dak li qal il-Kunsill ta' Sigurtà dwar l-armi kimiċi u l-Unjoni Ewropea irtrid eh, tkun fuq quddiem meta tiġi biex issib soluzzjoni diplomatika. Issa, edin naraw illi din il-kwistjoni tal-rifuġjati hija kwistjoni Ewropew mhux tal-pajjiż individwali. Jena naħseb li huwa tajjeb u nifhem u napprezza l-pożizzjoni tal-Kummissarju Barnier li kona konferenza Ewropea umanitarja bħala ħtieġa assoluta illi nitkellmu mhux biss mal-istituzzjonijiet imma mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u dawk ċivili. Imma irridu Kunsill Ewropew illi ikun dedikat għal dan is-suġġett għaliex għandha tiġi għandu jiġi trattat is-suġġett tal-azzjoni diplomatika fis-Sirja wkoll tal-emerġenza tal rifuġġati Irridu nqisu Dublin tnejn dwar il-kwistjoni tal-ażil li ma tipprevetix il-possibilità illi wieħed jitlob l-ażil jekk mhux fil-pajjiż fejn jaslu ir refuġġjati dan joħloq ħafna problemi kif rajna fl-Italja il-permess ta' residenza temporanju u momentarju illi dwar id-direttiva għal traffikar edin naraw illi eh, dawn huma persuni li jkunu traffikati u jkunu soġġetti ta' kriminali, persuni kriminali. Grazie, onorevole Costa. Keller. Vielen Dank. Syrien. <clears throat> Grazzi. Aktar minn żewġ miljun persuna kella titlaq mis-Sirja. L-Ewropa aċċettat madwar 8,000 refuġjat. 8,000 meta mqabla ma' żewġ miljun. Dan mhux xejn ħlif logħba ċinika rridu programm ta' resettlement ċifri veru u propja għaliex aħna eh, tinnappellaw l-ġirin ta' Sirja li għandhom iżommu l frontiri tagħhom miftuħa, imma aħna rridu nagħmlu l-istess. Irridu inħallu dawn il-persuni sabiex jitilqu mis-Sirja, ma rridux nippuntaw subajna lejn l-oħrajn, imma rridu narawx qed nagħmlu aħna għalix ma nix għalfejn nistenna għal mandat ta' Nazzjoni Uniti sabiex nejnu l-persuni, ma nistaw namlu xaħġa li nistaw naraw bajnejna missuwa bidejna biex nejnuhom lil dawn il-persuni ma m'għandniex nħallu responsabilità kollha fidejn il-pajjiżi li jmissu ma' Sirja. Grazzi l Merfi. Murphy. Nazzjonijiet Uniti intqal illi s-Sirja qed tagħmel violenza fuq in-nisa, violenza f'termi ta' moraġija fuq in-nisa tfal u l-irġiel. Din hija metafora li turina kemm kbir, kemm kbir dan id-diżastru. Hemm aktar minn 4 miljuni persuni illi ħallew darhom huma qegħdin jaħarbu sabiex jaħarbu minn gwerra ċivili brutali u sal-aħħar ta' sena aktar minn 10 miljun persuna, aktar minn nofs il-popolazzjoni, ser ikollha bżonn ta' assistenza umanitarja. L-iskala ta' ċaqli turina kemm il-persuni mhumiex jafdaw jew inkella jappoġġaw lil assad jew il-mexxejja eh, settorjali tal-oppożizzjoni. Għandna ipokrizija qudiemna, ipokrizija tal-Unjoni Ewropea, l-bibin miftuħa beraħ eh, tal-ġirien hija xi ħaġa li nappellaw għalihom imma l-politika magħluqa tal-Unjoni Ewropea qed tibqa' hemmhekk nikriminalizzaw ir-refuġġati, naħolqu l-frontieri militarizzati u rajna x'inhuma il rizultati traġiċi. Ed aħna qegħdin nagħtu 20 ċentezmu kull jum għal kull persuna għal refuġġati, irridu nagħmlu aktar, irridu niftu l-frontieri tagħna, irridu ninvestu aktar sabiex nagħtu servizzi kollha meħtieġa proprjetà edukazzjoni fost l-oħrajn għal kulħadd. Grazzi. Murphy, kolleg Grzib. Mówienie dzisiaj o katastrofie humanitarnej. Illi nitkelmu l-lum fuq katastrofi umanitarja fis sirja ifisser u ukoll illi irridu naħsbu għal periodu twil minna irf ftejim fil-Kunsil ta' Sikurta tal-Ġnus Mauda illi ah, għamil mod illi dan il-konflitt qed jiżdied hemm eh, 100,000 persuna li mietu miljuni ta' rifugjati internamentu barra. U dawn il-problemi, dawn il-persuni għandhom zonta ta' innuna, li u koll hija marbuta l fatt li fil-pajis hemm persekuzzjonijiet kontra il-minoranzi, minoranzi reliġjużi jena qed naħseb fil-minoranza kristjana bħalissa. Hemm ukoll ħafna gruppi terroristiċi barra mis sirja li edin jintervjenu, edin jiddestabilizzaw situazzjoni. U dawn il-żewġ biljuni li l-Unjoni Ewropea e, eh, finanzjat eh, mumiex bizzejet, aħna naqblu fuq dan għanna bżon ta' soluzzjoni politika. Eh, il-ċittadini ta' Sirja għandhom bżon il-paċi u għandhom bżon ta' stat ta' dritt u fl-aħħar il-possibilità li l lura f'dijarum. Grazzi. Signora Anna Gomes. il-prioritajiet xinu ma li nsalvaw il-ħajja tan nies jew nibatuhom l eh, lura. X'inhi reazzjoni ta' Barroso qudiem eh, il-persuni mejta fil-Lampedusa. Għanna bżon ta' politika ta' migrazzjoni tajba, eh, il-fokus fuq miżuri mhix ħatimxi. L-Unjoni Ewropea għandha tuża li tifrizi għall-assi tal, ta' Sirja. Però Sirja mandiex eh, mandiġ, mandomx jitilqu barra mis Sirja nis il-ċittadini sirjani. Għanna bżon ta' iktar prezenza ta' ċitta tal-Europa fil-frontieri. Eh, u mux eh, eh, irridu namlu ħaġa biex nirreżistu il-korruzzjoni tal-autoritajiet u tal-ġihadisti irridu nipreparaw futura demokratiku għas-Sirja. Grazzi ħafna. Stovano. Illum għanna il-provvedimenti li jappoġaw il-refugġati. Xieħut minnkom tkellem fuq il-dispozizjoniet fuq dan is-sens li ħadd. Għadna qed nitkellmu pratikament fuq il-problema u tant mijiet ta' refugġati qegħdin jgħaddu lejn il-Bulgarija u lejn il turkija Intkom għadkom qegħdin tajdu illi il-Bulgarija Anzi, intkom ma tajdux li l-Bulgarija e, e, u għaddak il-pajis tal-Europa li rċeva l-iktar e, rifugjati. Il-Bulgarija u kol, fil-Bulgarija kienem u kol terrorizmu islamiku, kienem attentat u għat li intkom titkelmu fuq il-konferenzi u titkelmu fil-futur jew fil-kondizjonal fuq il-Bulgarija, 600 euro illi jirċevew il-rifugjati kull-jum. U fl-istess ħinem 80 euro ta' pensjoni normali għal ċittadini bulgari. Dan dan kull ma kellix ngħid. Mr. Commissioner, Civil War in Syria contains il-gwerra fis-Sirja għanda element ġdid wara l-attak ta' Saddam bil-gas. Pero dan għandu ma ġarax fis-Sirja. Issa naqblu illi il-armi kimiċi għandhom jiġu eliminati, pero ħatma tkellem fuq l-eliminazzjoni ta' dawk li jużawhom għal dastant l-impatt ta' terroristi huwa li jista' jerġa' jiġri u bekk qed se jikkontribwixxi għal iktar flussi ta' rifuġati Sirjani fl-Ewropa. Għal daqstant dawn eh, il-problemi il ta' kriminali eh, Eh, eh, ta' war criminals jeżistu eh, fil fat jeżistu fl-effetti li joħol u fuq rifugjati li jiġu kontinuament fil-Europa. U l-aħħar kellim, issa se jkun il-kollega Hawit. aħna ma nemnux fil-komunità internazjonali iktar, aħna għedin nmutu fil-kampijiet jekk dan kurutur itħalluh miftuħ jiena nerġalura lura fi Sirja. Dan huma il-klim li qalu il-persuni Sirjani. E, e, jiena nesprimi solidarieta u nikwota l-klim li qalu ma eżattament. Kien hemm xi pajjiżi li offrew Eh, illi jilqaw dawn il eh, rifugjati minn dawn il-pajizi. Eh, l-immigrazzjoni legali fi Franza hija responsabilità l autorità franċiżi u fir-Renju Unita l ajna xiftit minnhom ukoll. Hemm żewġ pajjiżi principali illi offrew l-iktar Eh, ma nafx xinija il-moralità li teżisti eh, eh, dawn is-serjani huma disperati u għanna assolutament nilqawhom fil-pajjiżi tagħna. Issa nistgħu nisimgħu minant il-Kummissarju Barnier. President, grazzi. Nishti nirringrazzja l kulħadd tal-mistoqsijiet, kummenti, proposti u nilqa u koll it-ton ta' dan id-dibattitu. Nishtiq nirrispondi għall-appell ta' konferenza umanitarja Ewropea. Il-Kommissjoni naturalment simpatizza Isur Weber, il-Sinjura Sargentini, etnej li huma għamlu referenza għat ċifri. ċifri illi jiġu mill-UNHCR illi hija l-organizzazzjoni iktar kompetenti internazzjonali fuq il-kwistjoni. L-Europa edha tintalab eh, tiddaħħal 10.000 persuni u jina Eh, għamilt uh, lista ta' dawk il-pajizi li rispondew u għidkom għedin tappellaw biex stati oħrajn isegwu. L-UNHCR jgħat fil-post u jgħat fl-ħjar post biex ikejjel xi bżonn għandhom. Isur Lopez Aguilar tkellem fuq il-viza, il-viza umanitarja. Aħna tlabna illi tintuża eh, bliktar mod ġenerus din il-viza umanitarja. Però nishtiq infakkarkom illi huwa id-dritt sovran ta' kull stat membru jiddeċidi jekk għandux jew le juża dan l-istrument tal-viza umanitarja. E' kwestjoni sensitiva. Il-konferenza umanitarja fuq ir-refuġati tkun utli għax tippermetti illi din il-kwistjoni sensitiva eh, nitkellmu fuqha u niskambjaw il-pożizzjonijiet tagħna mhix kwistjoni ta' sovranità tal-Istati membri aħna nafu kemm huwa diffiċli Id-diskussjoni politika diġà fl-Istati membri hemm ħafna populizmu. Eh, eh, din il-konferenza tista' taħti din il-konferenza eh, area aktar wisa, jkun hemm skambju ta' prassi u dawn is-suġġetti jinżaw l-element ta' tabu jekk eh, inneħħom mill-iżolament illi qegħdin fihom. Is-sur Nemski tkellem ukoll fuq il-pajizi fuq qoddim ċipru il-Greċa, l-Italja u l-Bulgarija. <clears throat> Aħna batna delegazzjonijiet f'dawn il-pajjiżi biex jagħmlu evalwazzjoni tal-bżonnijiet tekniċi u finanzjarji. U s-sur Jannak u Salavrakos kellhom raġun fuq il-Greċa u fuq is-sistema tal-azil illi hemm bżonn li tiġi konsolidata fil-Greċa barra mill-li għandhom jirċevu anki assistenza teknika u finanzjarja mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura e, jum tkellmet li hemm bżonn iktar finanzi u anki jiena naqbel u għattu jiena wkoll dan. Bħala kommissarju responsabbli għall-eko e, irid ngħid li m'hemmx iktar flus għall-2013 il-ħaqna il-limitu tal-fondi hawnhekk u memx ma nistaw namlu xejn iktar e, xisir fl-2013 u għal-2014 se jkollna e, e, nsibu portmoniħor u nafu li muma limiti tal-budget jina entuzjast illi nieħu sem f'din il-konferenza li tkom semmejtu. Membri onorevoli, Ministru, President, biex nala, jina ringrazzjajt lil eh, sindku u il-poplu, l popolazzjoni tal ampedusa tal-koraċ u d-dinjità illi urew kif qalet il senjura De Kaiser u għanda raġun. Hemm ħafna civil servants tal-Unjoni Ewropea, ħafna fizzjali Eh, tal-ġnus maquda f'Bejrut fil-Damaskus u NGOs jina għamilt lista tagħhom. Hemm ħafna nies li qegħdin jaħdmu wara xeni u qegħdin jagħmlu l-parti tagħhom. Aħna diġà mm, użajna żewġ biljuni fir-reġun. L-44% tal-għajnuna waslet fis sirja u din l-għajnuna edha tintbat permezz tal-NGOs. U dak li baqa' u dak li għatem eh, fil-bżonijiet amministrativi. ħafna nis edin jiexu u edin jaħdmu f'kondizjonijiet diffiċli, ħafna drabi anki periklu eh, ta' ħajja. Is-sitwazzjoni eh, e terribli fis-Sirja titlob illi aħna nikkoordinaw l-isforzi tagħna. Ma nistawx namlu approċċi izolati u m'għandniex kull pajjiż ħares l-interessi tiegħu irridu nieħdu viżjoni ġenerali, olistika, irridu nużaw l-istrumenti kollha li għandna e, e, l-assistenza umanitarja għajnuna għal pajizi ġirini, il-protezzjoni ċivili, irridu e, neqirdu il-terrorizmu u traffikar u nizviluppa u namlu iktar assistenza għall-izvilupp. Rridu u koll naraw illi il-refugjati ikunu protetti b'maniera dinjituża. Eh, interessi politiċi u naħseb illi dibattitu Ewropew politiku fuq din il-kwestjoni tkun ħaġa eh, utli ħafna li eh, flok ma jkonna 28 eh, dibattitu separat u izolat. Grazzi. Issa il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej Insur e Leskevicius e, biex jirrapprezenta l-Kunsill. President, Komissarju, membri onorevoli. Jena nirringrazzja għal l-iskambju ta' opinjonijiet li kellna l-lum. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri qed jagħmlu ħafna meta wieħed iqis ċirkostanzi biex jgħinu dawn ir-rifuġati mis-Sirja. Ma naturalment aħna m'għandniex u ma nistawx nistriħu fuq dak li għamilna. Hemm iktar minn 2.1 miljuni Sirjani għaddew minn esperjenza drammatika li jsiru rifuġati. Umbat hemm 1.4 miljuni illi naħsbu li se jitilqu l-pajjiż qabel l-aħħar tas-sena u ma nafux kemm se jsegwu fl-2014. Naturalment, l-aħjar mod biex namlu prevenzjoni ta' din il-sofferenza hija illi nejnuhom uh, eh, nsolvu raġunijiet li għalihom qed jitilbu l-pajjiż u l-aħjar suljon li tkun li jkun hemm paċi duratura. U permettu li najdilkom illi l-presidenza Litwana mill-bidunet Mill-ewwel ġurnata tal-Presidenza tagħna kienet impenjata attivament fuq din il-kwistjoni tal-kriżi Sirjana. U kien hemm eh, sqarrija konġunta li ġiet adottata il-xar li għadda ta' eżempju tajjeb ta' azzjoni Ewropea biex insibu soluzzjoni li dum Il-Presidenza Lituana tkompli din l-azzjoni ta' kooperazzjoni ma' rappresentantoli u l-presidenza tal-Kommissjoni u li EAS u partijiet oħra interessati biex jerġgħu jġibu l-paċi u l-istabilità fis-Sirja u fi raġun kollu kemm hu. Jekk ma jernexxinniex peress li il-konflitti kompli ħana rridu nużaw il-kanali kollha dispożizzjon biex niżguraw illi eh, il-liġi tiġi rispettata u ċivili huma protetti, hemm bżonn ikun hemm tolleranza zero fuq il-tul eh, eh, u u l-violenza ġenerali bazata fuq il-sess u religjon dawk il-vittmi liktar vulnerabli huma nisa u tfal. Il-partijiet kollha għandhom jiżguraw il-protezzjoni u s-sikurezza tal- tal-ħaddiema kollha umanitarja u tal-personal mediku. Għandhom jagħtu passaġġ liberu għal fornituri medici u għall-ambulanzi. E Sirja għandha tati l-autorizzazzjoni neċessarja biex nkun nistgħu nżidu dawn l-operazzjonijiet umanitarji fil-pajjiż waqt li l-frontieri għandhom jagħtu aċċess għal dawk il-persuni li edin fi bżon fis-Sirja kollha fil-kanali kollha possibbli u anki assistenza transkonfinali neċessarja um, minn dawk li qed jaħdmu fil-parti operativa. Minn naħa tal-Unjoni Ewropea rridu naħna nappoġġaw u nikkoordinaw ġuż maqda u ma għandhom ruol importanti biex jizguraw l-efficienza u l-effettività tal-għajnuna. Dana huwa importanti, urġenti meta wieħed is anki il-limitazzjonijiet finanzjarji. Imma namlu kull ma na nistgħu biex neħu dan lan il-mira il tagħna hija illi ir-rifuġati jiżdidu però brata inqas kbira u li forsi anki jieqfu fil-futur. Issa, fuq il-kwistjonijiet konkreti, il-proposta ta' Sur Verhofstadt. Għal konferenza umanitarja kif ġiet propost eh, fil-rizoluzzjoni tal-Parlament, jiena nilqa bla dubju il-proposta. Barra minnek? Nilqa anke risposta pozittiva tal-Kommissarju Barnier Il-Presidenza l-esta taħdem fil-qrib fuq din il-kwistjoni flimkien mal komissjoni illi se jkolla il-responsabilità principali fuq din il-kwistjoni. Però konferenza mhix bizzejiet. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' tagħmel pressjoni fuq eh, operaturi oħrajn globali involuti fil kwistjoni ta' Sirja. Għandhom huma wkoll jasmu ir-responsabilità biex jisolvu il-problemi urġenti umanitarji fis sirja u koll. U permettu li nuża din l-opportunità biex nesprimi il-ringrazzjament għas Sura Gilar, anzi, l-Parlament kollu kemmu. għal-rezoluzjoni ta'kom li hija urġenti u, u neċessarja. Jiena nemmen illi flimkien ma'kom l-isforzi tagħna konġunti b-pozizjoni komuni aħna jirnexin. Insibu soluzzjonijiet dewima għal dawn il-popolazzjonijiet Sirjani. Kollegi, beknal u dan il-punt fuq l-agenda u issa għandna proposta ta' riżoluzzjoni u fil-11 nofs ikunaw il-votazzjoni fuq il-rizoluzzjoni. Il-punt li mis fuq il-agenda huwa